Jina irċevejt mill grupp għalde nomini għal sħubijiet ta' komitat u delegazzjoni. Dawn in-nomini jiġu elenkati fil-minuta ta' din is-sessjoni u jekk ma jkunx hemm osservazzjonijiet sakemm jiġu adottati minuti dawn jiġu